jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet dawn il-ħatrit jiġu approvati. Il-konferenza tal-presidenti qed tagħmel eh, dawn is-suġġerimenti għal kalendarju tal-part sessions mela 14-17 ta' janar, 4 7 ta' frar, 11 u 14 ta' marċu, 15-18 ta' april, 20-23 ta' mejju, 10-13 ta' ġunju, l-ewwel sal-4 ta' Lulju, disa sa' 12 ta' Settembru, 7 u 10 ta' Ottubru, 21 ta' 24 ta' Ottubru, 18 u 21 ta' Novembru u 9 u 12 ta' Deċembru. L-iskadenza l-emedi l-dawn il-proposti se tkun 7 eh, ta' filaxija tal-15 ta' jannar. Umbat il-vot Eh, neħduh l-erba l-għada. Issa, għal proċedura ġdida għandi tlet proposti mill-Kumitat tal-Libe skont il-regola ta' 70A ta' regola ta' proċedura dwar il-negozjati bej l-istituzzjonijiet u anki l-mandat negozjati skont l-tlet proposti leġislativi dawn id-dokumenti saret it traduzzjoni tagħhom fil-lingwi kollha u tistaw sibhom fuq